Kuma provt li komitat ikon għadha li jibda n negozjati internazzjonali skont il-regola 69 eh, de u dan huwa disponibbli fil-paġna tal-plenarja titlu ser jiġi publikat fil-minuti tas-seduta. Issa, artiklu 69-2 jistaw jitolbu sa nofs il-lejl ta' għada fil-axija li kunem eh, oppozizjoni għal bidu ta' dawn il-negozji peress illi ma kienx hemm dawn it-talbiet il-komitat jekk ma jkunx hemm dawn it-talbiet ikunu jistgħu jinbdu